persistenti biex bekk u ma jkunu jsemlu kuntat ma nisa oħra eh, f'żoni rurali oħrajn. Grazzi. Nalqu dibattitu votazzjoni is-seħ għada eh, f'nofsinhar. Issa skont l agenda għanna rapport ta' l-Onorevoli Marinescu dwar finanzjament tal-Unjoni Ewropea fil-qasam ta' dekommissjoni tal-impjanti nukleari fl-Istati membri il-ġodda. Naddi l-kelma l-rapporter Sur Marinescu għandu erbenuti. Mulțumesc, doamna eh, președinte, doamnă comisar. Tratatele de aderare trei state membre. Grazie, President, Comisariu. Eh, Trattat ta' cesioni ta' Slovakkja Bulgarija u Lituania kellhom talba biex għadde kommissjoni ta' reatur nuklear li ma jmorrux mal ma' rekwizit ta' sigurta. Lan tal-għajnuna ta' zvilup motija mill-Unjoni Ewropea ma kienx biex tkopri il-twaqif tal-użi kollha, iżda biex biex tkopri wkoll manteniment trattat tal-iskart, il ħazna tal-iskart, dekontaminazzjoni tal-iskart u ta' karburant użat u xogħol ta' għazmantellament. U anke biex tejbu l-kapacità tal-enerġija f'koll miżuri kontribwixxu għall modernizzar tal-infrastruttura tal-enerġija kellhom jirċivu koll appoċ għal għal personel tal-impjant biex żommu livelloli ta' taħr ta' sigurta minħabba li l-ammontina ta' minnajr limitu jekk dik is-sitwazzjoni tkompli anke wara twaqif tal-użu ta' dawn l-impjanti sar possibbli biex kollom finanzjora 2.8 biljuni innataw mill-1999 sal-lum. Rapport jitlob evalwazzjoni sussegwent biex sir mill-Unjoni Ewropea, Komissjoni u tal-Awdituri xi aspet iridu jiġu kerifkati jekk il-fondi tal-Unjoni Ewropea intużawx għal għal-għanijiet maħsuba mill komissjoni jekk it-twaqif tal-użu issa għandux xħazna sigura tal-iskart jekk kienx hemm koordinazzjoni tajba bejn it-tlet programmi eżistenti u jekk użu effiċjenti s sarx tal-esperjenza miksuba. Nsegwu l-mudell ta' proġetti li nataw fondi biex naqsu l-ispejjeż u jekk l-istrateġiji ta' bħalissa u mhix kompluti jew jekk hemmx bżonn għal iktar attivitajiet u iktar fondi. Jekk huwiex neċessar nagħtu iktar fondi għal proġetti ta' enerġija. Jew jekk għandix nifukaw fuq it-twaqif proġett ta' twaqif tal-użu. Jew jekk hux neċessarju li nkomplu niprovdu fondi għal dawn l-attivitajiet permezz ta' fondi Ewropej Grazie għaj nibdew sessjoni miftuħa l-kulħat. Bil-membru Nikolasic. Dinja kwistjoni importanti ta' twaqif tal-użu ta' dawn ir-reatturi. U dan ma ħallix l-irkupru tal-fondi tal-istat l-għajnuna tal-komunità ma kienieċ bizzejiet u l-ispejs ta' twaqif tal-użu u l-elu skont l-istudji kienu ħafna ikbar milli, milli kien maħsub għalkemm dekommissjoni għadha f'fażijiet inizjali. Xorta tisir ħafna dekommissjoni ta' impjanti anka wara l-perjodu finanzjarju għafas wara l-2013. Għalhekk hemm bżonn mezzi biex jitwaqqaflu sa dawn tliet reaturi. Issa, Sinjura Dikaw. Grazzi, President. fl unjoni Ewropea 143 impjant nukleari u fl-4 ta' marzu 2010 l-enerġija nukleari rappreżenta 28% ta' taħlita tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea. Skont l-istatistiċi, zgur l-avvenimenti fil-Ġapun u rew tħassib dwar din tip ta' enerġija u l-impjant tal-nuklear tal-Unjoni Ewropea jisu ħafna flus u l-Unjoni Ewropea tista' toffri lajnuna finanzjarja għal Litwanja, Slovakkja u Bulgarija. Nuqqas ta' fondi jista' id-dewem dan it-twaqif tal-użu li jista' jkun ta' dannu għall-ambjent u anke għall-nedmin il-Kummissjoni trid tipprepara rapport forma ta' bozz li deskrivi l-intervent tal-Unjoni Ewropea u l-pjan ta' assistenza finanzjarja fuq tul ta' żmien dawn il proġetti ta' dekummissjoni. Grazzi u sa' Issur Baltriti. Grazzi, Sinjura Komissar, nifraħ lil kollega tiegħi u nifraħlu għal preparazzjoni tajba f'dan rapport fl-aċċessjoni ta' tliet stati membri għall obbligi komplessi li huma eh, twaqif tal-użu bikri ta' tliet impjanti ma għandhom il-kapaċità finanzjarja u bil-obbligu tal-Unjoni Ewropea biex tejn fil-twaqif tal-użu ta' dawn il-pajizi. Nifhem li hemm xi hemm xi kwistjonijiet li għadhom hemm li hemm xi struttur ta' amministrazzjoni komplessi li ma jistgħux jassorbu l-fondi li naħseb il l-Komissjoni għandha jkollha rwol ta' koordiment aħjar biex tiżgura l dawn l-impjanti nukleari jingħalqu fi żmien u biex tejn eh, dawn il-pajjiżi jiżviluppaw mezzi ta' enerġija alternattivi u jikreaw xogħlijiet. Grazzi issa Sur Ferreira. Grazzi, Signora President, kważi kważi nofs l-Istat membri tal-Unjoni Ewropea għandhom pjanti nukleari fuq it-territorju tagħhom u ħafna għandhom iż-żmien. Għalhekk iridu niżguraw li uħut minnom jitwaqfu għal raġunijiet ta' sigurtà biex nipproteġu n-nies u l-ambjent f'każ ta' stati membri ġodda. Iffaċċjat kif kienu bid-dan it-twaqif tal-uż ta' diversi impjanti nukleari għandhom bżonn lajnuna tal-Unjoni Ewropea biex jaraw li dan twaqif tal-użu jsir b'mod sigur. Dan m'għandux jedet l-użu użu tajjeb tal tar-rimi u tal-ħazna tal-iskart, l adattazzjon tal-impjanti u, u tisib ta' enerġija alternativa biex tiżgura provista l-enerġija adekwata. U dan u għandu natu kas il-konsegwenzi soċjal ta' dan kollu. Apparti il-kwestjoni ta' sigurta' qabel u wara il-twaqif tal-użu mu ukoll il-kwistjon ta' xogħlijiet slovenská republika svoju jadrovú elektráreň v jaslovských bohuniciach po havárii v Černobele dôkladne zrekonštruovala. ir-rapport huwa dwar il fatt illi eh, qegħdin nippruvaw nawaqfu dawn l-impjanti nukleari. Għanna provajna nerġaw nibnu l-impjanti tagħna wara Ċernobil permezz ta' partijiet moderni minn Ġermanja u Franza u spetturi nukleari raw li l-impjant Bonici jista' jkompli jaħdem ma' 20 sena iżda tul il-negozjati ta' sħobija biex nkunu nistaw eh, ma' maħsu maħjar eh, il- il-twaqif simboliku ta' dawn impjanti nukleari daħal fis u dawn qed jippruvaw jagħmluha biex jikkumpensaw għal nuqqasijiet ta' persuni ta' Slovakkja għax dan kien sors ta' enerġija nadifa. Grazzi, Sinjor Redding issa. President, Kummissjoni tilqa ħafna dan ir-rapport ta' un initiative ta' il effettività tal-fondi tal-eluq tal-dawn il- um, il-pjanti nukleari dan hija priorità l-Unjoni Ewropea ħabba s-sigurtà li hija marbuta magħha u aħna lek nortu ħafna importanza li niffaċilitaw il- li nalqu dawn il-units ta' pjanti nukleari li aħna mhux qed naraw li qed jimxu skont is-standards nukleari rrid ngħid li għana mal-parlament naqsmu ħafna mill dak li jahzbuma aħna naqblu il-satin membri ti provdaw pjanijiet ta' elu għalim dawn impjanti u kol eh, pjanar fuq żmien twil anki finanzjarju. Fondi ħafna minnhom jiġu allokati għal dawn l-attivitajiet eh, ta' l uqta tal-impjanti u eh, dawn għandhom rwol importanti fil-monitoraġġ tal-użu tal-fondi. Il-Komissjoni temmen illi jkun hemm applikazzjoni stretta ta' min niġġesi ħallas u għalhekk aħna naqsmu eh, mal opinjoni tal-Parlament li huwa fidejn l-operaturi tal-impjant nukleari li jaraw il-rizorsi finanzjarji għal dan l-luq tal-impjanti jiġu allokati kif suppastu il-ħajja operattiva tal-impjanti. U eh, dawn jridu jkunu eh, sikuri kemm jista' jkun u jrid ikun hemm eh, ġestjoni sodo trasparenti tal-fondi ta' ġestjoni kruċjali. Iżda wkoll irridu ninnotaw illi ir-rapport qed jiffoka fuq l-effiċenzja u l-effettività tal-fondi l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-eluq ta' dawn l-impjanti. Il-Kummissjoni tixtieq tara f'ħafna partijiet tar-rapport illi hemm għarfien sħiħ illi l-għan ewlini tal-fondi Ewropej kien l-ewwel qabel kollox irina ċertaw il l-units ta' dawn reatturi jingħalqu u jibqaw magħluqin għal-anijiet ta' sikurta nukleari. Għan nħossu li l-ġela aħna l-ħanna dawn l-anijiet issa rridu eh, narawhom fid-dawl tal-effiċenza u l-effettività tal- fondi tal-Unjoni Ewropea ħna nħossu importanti li ċaraw li l appoċ l-Unjoni Ewropea ma kienx qed hemmhekk biex inkopru l-ispiża kollha tal-luq tal impjanti u laqax biex nikkumenzaw għal kull tip ta' konsekwenza ekonomika l-għajnuna Ewropea kien sempliment kontribut għal luq minn qabel bikri ta' dawn l-impjanti u aħna ġenis u ma fl-ħamil l-ħar membru qiegħed jerfa' il pis ta' dan għall-installazzjonijiet nukleari u li għalek li wieħed jagħti program fuq smin twilja responsabilità tal-istat membru li wkoll huma responsabbli biex iwaqfu eh, timetables preċiżi u stimi ta' spejjeż għal tlestija tal dawn l-impjanti. Jien nixtieq nirringrazzja r-rapporter u l-Parlament għal dan id-dibattitu tant fuqtu f'kwistjoni illi fil-kuntest ta' Fukushima tant isġi issa sar pertinenti. U li aħna nitkellmu dwar dan il-punt u element ta' sikurtan eh, nazzjonali eh, li aħna għanna l-aqwa standards għalihom u importanti huwa eh, il-rwol tagħkom u aħna nasbu l-importanti ħajkun diskussjoni ħajkonna ma l-istati membri fid-dol tal-appoċ li ħajk finanzjari ħajkonna l-ilmi l-2011. Grazzi. Grazzi mela issa nalqu dan il-battitu votazzjoni ħajseħ għada fl-ofsinar. Ora l-ordine del giorno reka la relazione. Issa, il-punt fuq l-agenda li mis huwa il-punt tar-rapporter għarif fuq il-politika eh, Ewropea fuq